u l-punt li mis fl-agenda est arrija tal kommissjoni fu il-protezzjoni xirqa ta' whistleblowers u ġurnalisti fil-ġlida kontra l-evazjoni eh, fiskali. Nisimaw mrant il kommissjon il kommissarja Jurova. Honorable members, it-tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, id-dritt għal-libertà tal-espressjoni ta' importanza partikolari għal-ġurnalisti dawk li qed jaħdmu fil-media rridu jkunu liberi li kritikaw l-istat mingħajr biża ta' prosekuzzjoni. Dan huwa element vera importanti ta' soċjetà demokratika. Iva, jista' jkun hemm limitazzjonijiet eh, tal-espressjoni ma dawn il-limitazzjonijiet irridu jkunu proporzjonati fi kliem ieħor il-limitazzjoni ma tridx tkun iktar milli hemm bżonn xirqa u mhux eċċessiva, mhux xi ħaġa żejda taħt ċirkustanzi partikolari. M'hemmx sistema romanizzata fl-Unjoni Ewropea l ħarsien eh, ta' dawk li jiksu imma ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-informaturi jeżistu pereżempju fil-liġi ta' kompetazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew inkella fil-regoli ġodda tar-regolament fuq l-abbuż tas-suq fejn qed nindirizzaw l-imġiba illegali fis-swieq finanzjarji dwar dawn għandu ġifira, għandu ma l-informaturi għall-autorizajiet pubbliċi fejn memx liġi applikabli li tiżistista l-istati membri sabiex jirregolaw din il-kwistjoni b'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali u taħt il-qafas tar-regoli tal-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet fundamentali u libertajiet. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Wir kommen damit. Grazie, Afna, Kommissario. Issa se ngħaddu għal kellima fissem il-gruppi għal PPE is-Sinjura Romana Tomċ għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu. Iva, l-kol kemm aħna naqblu li l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa problema vera serja problemi li jolqtu s-soċetajiet tagħna jolqtu wkoll il-level tal-għajxin. Aħna provajna niġildu kontra dawn il-fenomeni b'ħafna mezzi. Kellna Safe Cloud, odda tal-internet fejn se nibatu informazzjoni fuq prattiki ħżina tat-taxxa. Ħaġa tinstemma li ħatati l-frott, imma meta rajna kif konna se nimplementaw il-cloud, iltqajna ma' ħafna diffikultajiet, speċjalment dawk legali tanwa huwa qasam delikat li qed għandu qasam mar-rwol tal-Parlament u l-ħarsin ta' data personali. Kif senatu l-anonimità dina possibbli. Fi klim ieħor, meta deċiżjonijiet futuri siru aħna fil-Parlament irridu nkunu konxi tal-rwol tagħna jiġifieri ta' ko-leġislatur. Urridu nsaqsu lil nanfusna jekk nixtiequ aħna mmorru lil min dan ir-rwol jew le. Grazzi ħafna għal minuta u nos fissem demokratiċi soċjali Pita Simen. Grazzi ħafna, Sur President Iva, aħna rridu naraw u nappoġġaw l-Kommissjoni u rridu naraw li għanna bżon ta' regoli speċjali u aħna rridu naraw u koll li fidejn istati membri sabiex jimplementaw ċertu regali. Pero hemm xi ħadd f'din il-Kamra illi jaħsbu illi l-istati membri qed jagħmlu dan waħidhom illi jsibu regoli waħidhom illi jibbilanċaw l-interessi ta' bosta kumpaniji differenti u għom l-interessi tal-pubbliku, tal-ċittadini u tal fat li ċittadini għandhom bżonn illi kollom id-dritt tal-informazzjoni li jkun hemm trasparenza taħsbu illi l-istati membri ħajir nexilom jagħmlu dan kollu jek jekk għom weħidom jaqtfu għal rashom zgur illi ħajjerqu. rridu naraw eżattament eh, kif wieħed eh, jista jara li kunem din is-sistema ta' whistleblowers ħalli verament ikunem fuq eh, relevanza nazzjonali iġbit attenzjoni għal dawn il-tip ta' kazijiet. Jina naħseb l-interess tal-pubbliku mandux ikun is-sanzjonat eh, blebda mod Iżda aħna bħala e, l-Kommissjoni qed naraw bħala dak li tħares it-trattati, aħna nafu illi fil-fatt aħna diġà ftemna fuq xi ħaġa li huwa dritt ta' kulħadd. Ġifieri jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha toħroġ bi proposti tajbin fuq dan, allura nħeġġa ħafna, grazzi. Vielen Dank. Ähm, grazzi ħafna għal żewġ minuti għal liberali Sinjora Haken. Grazzi ħafna President. Il-grupp parlamentari fuq l-integrità, trasparenza u l-kriminalità organizzata se jiġi mniedi għada fil-axija do l-Parlament u nittama li nistaw nużaw dan il-grupp bħala vettura sabiex nġildu kontra dawn l-affarijiet. L-Ombudsman Ewropew talabna sabiex nbidlu l-kultura tagħna nammettu li l-affarijiet ħżiena jisiru u waqt li tajt li l-informaturi mhux biżejjed biex iżommu l-frodi u l-korruzzjoni barra mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom ruwar x'jaqdu għax jagħtu l-allarm. Imma minn disa eh, korpi tal-Unjoni Ewropea tnejn biss eh, wieġbu għal mistoqsijiet tal-Ombudsman li għandhom lodot għall-informaturi. l kummissjoni Ewropea u l-Orti tal-Awdituri biss għandhom eh, politiki sabiex jikonsistraw bis-serjetà l-informatiri mhux l-oħrajn. Dwar l-informatur tal-Lux Leaks eh, xaġa li qed niddiskutu l-lejla, qed nixtaqt nisma' xaġa għant il-Kummissjoni ma ma smajt xejn lif li memx liġi xirqa tal-Unjoni Ewropea ma lista l-Istati membri. Iva, nafuh dan imma il-Kummissjoni manda xejn iżjed xi tajt fuq dil-kwistjoni minħabba l-informaturi tal-Lux Leaks li issa aħna waqafna l-Kumitat tat Taxa f'dan il-Parlament fi żminijiet kollha speċjalment dawk ta' kriżi e, ċittadini jixtiequ jiraw li l-affarijiet fis-sistema ta' taxxa jkunu indaqsi jixtiequ jkunu jafu li l-gvernijiet tagħhom u fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dawna l-istituzzjonijiet jaċċertaw li hemm il-ġustizzja ta' taxxa rridu aħna nbidlu l-kultura għax jekk le l-affarijiet żina fuq is-setturi kollha fuq il-livelli kollha kemm il-kbar kif ukoll iż-żgħar dawna se jibqgħu mhux ikkontrollati fil- fema tija l-ikbar deterrent għal frodi u s-ser ta' flus il-biza. Imma jekk dawk li jamlu la ferit zina jazbu li dawk li għedin f-pozizjoni li jinformaw wis probabli mu jgħidu xejn, mela wis probabli se jkomplu blazzjonijiet tagħhom. Kummissarju, aħna irridu nesploraw l-azzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, grazzi. Marian, inti lesta li tiħu karta blu mill kollega ta' Nukletzku? Sunt de acord cu multe. Sur Negrescu, Iva, nista naqbel ma ħafna mill klimtija ku u jena nemmen li rridu aħna nħarsu l-informaturi kontra dawk li wet u l-evazjoni ta' taxxa. Imma aħna lil min għanna niproteġu eżattament. Sinjor Hakin, ma nafxek fimx il-mistoqsija x'nistgħu namlu dwar l-evażjoni tat-taxxa u li nimpuntaw subajna lejn dawk li wet u l-evażjoni, l-evażjoni rejat imma ma konċ ċerta jiena tal dan il-kontest. If I knew that, I could probably... Kiku fimt il-mistoqsija stajt Ntik eh, tweġiba, forsi nistan xaraw dan il-punt iktar tard. Für die Fraktion der Linken spricht jetzt für anderthalb Minuten der Kollege. Aschelluk Fabio De Mazzi. Sur President, il-partit tal-Guet, eh, Aschelluk fil-fat talab illi fil-fatt ukunem hemm din il-mozzjoni qed naħdu gost illi aħna għana l-opportunità illi nkunu hekk. Met għawek, meta kien hemm l-iskandlu ta' LuxLeaks fil-fatt kien hemm ukoll kumitat speċjali wkoll dwar ir-regoli tat-taxxi aħna nirrispettaw il-ġustizzja u drittijiet tagħhom tas-segretezza iżda l-importanza nirrispettaw ukoll l-libertà tal-espressjoni u tal-mezzi tax-xandir. Il-Kummissjoni għandha ċertu affarijiet li għandhom xjaqsmu mal-protezzjoni tas-sigrit iżda rridu noqogħdu attenti dwar dan minħabba meta qegħdin naraw li jkun hemm evażjoni tat-taxxa bħal di ta' miljuni ta' euro qegħdin naraw li din mhijiex dan mhuwiex sigriet tal-istat jew sigriet kummerċjali. Jien naħseb li l-whistleblowers iridu jkunu protetti jekk verament aħna nixtiequ illi inħeġġu illi verament jibqgħu jinnotifikaw jekk ikun hemm affarijiet bħal dawn. Jiena naħseb illi fil-fatt nixtieq nistenna minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea illi jibqgħu għaddejjin bil-prosekuzzjoni tal-każijiet li kienu ħarġu ċari mill-LuxLeaks u ma nipermettux li jkun hemm iktar kriminali fl-Ewropa b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi Inta li zammejt mal-ħin sur Demazi sa jmiss l-kellim li jmiss fissan partit tal-ħodor. Ah, Madam la Commissaire, le 23 avril ed. Grazie ħafna. Stajt isin raġali e, fi 23 ta' april il-ġurnalist li nkixef l-skandlu l-Axlix spiċa qoddim il orti tal-Lussemburgu ġi konna konnannat biksur ta' segretezza xaħġa li tmur kontra d-demokrazija u tura u kol brutalità ta' sistema, sistema li ddit li minn ħafna skandli effetti negativi fuq il-ġustizja u d-dinja ta' xogħol ir wol tal-ġurnalisti xi ħaġa vera importanti. Qatt ma kellna talba daqshekk urġenti għal trasparenza issa mill-Unjoni li qed tajt eh, permess ta' direttiva dwar segretezza li eh, favur segretezza. Is-sur detwa trattament eh, mhux aċċettabbli huwa roj imma inti tixti issa tadotta l-leġislazzjoni ta' oħra fl-istati membri xi ħaġa li tmur kontra l-interessi ġenerali ta' ċittadini. Iva, nafu l-isem ta' dawn l-interessi speċjali, nafu min jagħmel il-lobbying, nafu min jagħtihom parir, il-Kummissjoni il-ġdida u l-Kunsill il-ġdid jistgħu igwanan njaw l-unur jekk jitfaw dawl fuq x'inhu għaddejja għal li jeffedded Marko Zanni. President, illum qed nitkellmu dwar il-ġlida kontra l-evizjoni ta' fiskali u għanna kumitat speċjali li ġie mwaqqaf u dana kien possibbli grazzi għall-intervent tal-ġurnalisti u l-informaturi pal-Antwan del Turk li għajmu ġifiri xinu għaddej. Ġifiri nistaw nifmu l-importanza li inħarsu dawk li jiddeċidu li jitkelmu dawn il-prattiki ta' distort korruzzjoni, speċjalment fil-qasam fiskali, min jiexti jagħmel iktar riċerka fuq il-każijiet li ma mhuwiex ċari jridu jiksbu iktar garanziji anka dawk li taħt dawn il-mekkaniżmi jixtiequ jikxfu u kollha tal-sistemi li palissa din ifisseħ. Iva, ħafna minn dawn l-informaturi huma stess għamlu parti minn prattiki illegali jew ftit trasparenti ma fl-Ewropa mħarsin għal dawk li wet u rejati ikbar kbar imma li dispjaċijom wara ġifiri u e, u għana jridu nġidu kontra l-evazjoni ta' taxa u għalek importanti li kunem l ampoċa dawn u li natu dawn l-informaturi l-ħarsien meħtieġ. Grazzi ħafna. Dank. Ehm, grazzi. Għal mux affiljati għal minuta Bernard Minu. Grazzi, grazzi ħafna. Grazie President, Kummissarju. Iva, l-informaturi wasal għal qatt ta' skandli minn HSBC sal-kas tal-Lux Il-qorti u l-pubbliku kiku ma kienu jisir jafu xejn dwar dawn l-affarijiet kiku ma kienx hemm il-ġurnalisti. U aħna għanna bżon nġildu kontra l-korruzzjoni u ksur u kol tal-leġislazzjoni tal-ambjent u ta' xogħol irridu nitkellmu u kol kontra it-traffikar tal-immigranti illegali rridu nħarsu il-ħajja privata tan-nies ma nistgħux aħna nħeġġu li il-kxif mhux xira xira jisir irridu nġidu kontra l-istituzzjonijiet finanzjari li għandhom l-istess responsabilta ta' frodi kif ħareġ fil-skandlu LaxLeaks. L-Unjoni trid tkun konsistenti fl-approċċi tagħha fid-direttivi tagħha u rridu naraw x'inhu l-ambitu tad-direttiva il-Front Nazzjonali mbagħad jekk iva se jkun favur. Emil Radev għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi President, kollegi. Paġna fuq eh, l-internet fejn jistaw jisiru allerti għal kumitat speċjali fuq l-evżjoni ta' taxxa xi ħaġa vera riskuża dana mhux se jwassal għal riżultat meħtieġ għal qatt tar-reġunijiet. Iva jista' jkun hemm ħafna abbuż u min jista' jipprova patti xi ħaġa permezz ta' dan l-alert għalhekk vera importanti li nifmu li hemm bżonn ta' iktar eh, investigazzjonijiet u l-kontenut ta' dan din il-paġna l-Parlament ma setax jagħmelek umbat il-valutazzjoni mis-servizzi legali li ma nistawx aħna naparraw sistema ta' allert, ma nix l-istess protezzjoni ġudizzjarja kif għandhom il-ġurnalisti, tilet eh, punt il-ħolqin tal-clouds siguri dana jista' joħloq preċedent per kolus li umbat jista' jiġi applikat għal forum oħra tal-leġislazzjoni. X'nistgħu ngħidu jekk dan jkun il-każ jiena naħseb li l-Kumitat Speċjali fuq e, it-taxxa u servizzi legali tal-Parlament huma biżżejjed. Grazzi ħafna għal minuta u nofs Anna Gomes. Il-maġġoranza tal- pajizi e, Ewropej mhux qed jagħtu protezzjoni adegwata tal-informaturi għalhekk Kien hemm kumitat tar-rejati fl-2013 fejn tlabna l-Kummissjoni sabiex tħares l-informaturi li qed jitkellmu kontra il-kumpaniji tagħhom stess. Dana jista' jiġi applikat għal każijiet bħal LuxLeaks. Pajjiż fundatur tal-Unjoni Ewropea ma jistax jitpoġġa il-ġurnalisti u l-informaturi il-qorti meta dawna jikxu kwistjonijiet bħal tax dumping Dan huwa fl-interess tal-pubbliku u Antoine Delo u oħrajn informaw iċ-ċittadini tal-prattiki mhux ġusti eh, li forsi huma illegali l-interess ġenerali tal-pubbliku għaj iktar importanti mill iktar importanti mill leġislazzjoni l sim dwar segretezza irridu aħna nkomplu naħdmu fuq il-proposti tal-Kummissjoni fuq l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-evizjoni u l-evitar ta' taxxa bejn l-Istati Membri. Ġifieri nixtieq nitlobkom sa nitlob lil Lussemburgu ħalli juri il-sens komuni. Minuta u nafżum mejt iżat malħin ħin proset issa imis l-kollega li miss is-Sinjura Mattias. Grazzi ħafna, Sur President, Iva jina naħseb illi il-ġurnalista waslet ukoll għal zvelar fil-kuntest tal-LuxLeaks din hija xi ħaġa interessanti ħafna għal pubbliku l kumitat speċjali hawnhekk feħdan il-Parlament Ewropew għalhekk kien stabbilit għal każijiet bħal dawn ġifieri is-sur Juncker għandu t-tort u mhux is-sinjur il-ġurnalist Bera aħna rridu naqodu attenti ma ninsewx din il-ħaġa jekk eh, iċ-ċittadini ikunu qegħdin mm, jixtiequ jindunaw iktar fuq l-istituzzjonijiet u jkunu jafu iktar informazzjoni dan għandu jisir bit-trasparenza kollha. Jien ma nsibx li aħna rridu nipproteġu li sur Juncker mingħajr mingħajr raġuni, aħna rridu Naraw ukoll li laqas ma nagħtu t ura lura lil ħaddieħor illi kellhom kull dritt li jesprimu l-libertà tal-espressjoni. Grazzi ħafna, sessur Kelly. Grazzi ħafna, Sur President, jiena vera kontent li għandi l-okkażjoni li nitkellem fuq dan li suġġett importanti. Fil-kas tal-whistleblowers, aħna nafu li jisom referis li għandhom id-dritt li jisafru s-suffara meta jkun hemm regol ma jkunux rispettati l-istess ħaġa l whistleblowers għandhom ikunu rispettati, forsi ma jkunux popolari bħalma huma referis, iżda hija xi ħaġa importanti li għandha ssir, u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-evażjoni, l-evitar tat-taxxa, din hija xi ħaġa speċjalment meta qisu l-evażjoni tat-taxxa hemm ħafna nies li għandhom dejn kbir u għandhom problemi kbar dan kollu. Minna metta li ħana għedin nitilfu ħafna flus minħabba dawn il-pratiċi illegali. għom kif nistgħu inkella żgur li aħna maħniex ħajkonna nies li ġduna attenzjoni għal dawn l-attivitajiet illegali. Grazzi ħafna sena għaddu għal-proċedura catch the eye. Għana l-ewwel kellim illi għassur Sur Marjas l-ewwel nibdew wiki kieġbu. Grazie ħafna Sir President il-Kummissjoni Ewropea kienet vaga ħafna fil-tweġiba tagħha l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa huma azzjonijiet kontra s-soċjetà tagħna u aħna nistgħu insiru nafu dwarhom anke permezz ta' rapporti tal-ġurnalisti allura dan ifisser ir-rapporti tal-ġurnalisti m'għandhomx ikunu soġġetti għal azzjonijiet u miżuri leġislattivi u ġudizzjarji jimnin resqu dil dan il-ġurnalist u d-dim il-qorti hija xi ħaġa li mhix aċċettabbli minħabba li huma svelaw l-iskandlu ta' LuxLeaks, svelaw il-fatt li hemm tax havens li jippermettu l kumpaniji multinazzjonali li jevitaw li jħassu t-taxxa. fi jiġifieri xet jiġri issa dak li qed jiġri huwa illegali, mhuwiex aċċettabbli imur kontra il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Ġifiri, aħna kontra dan it-tip ta' fenomenu minħabba li dan imur kontra il-ħelsien ta' libertà ta' espressjoni. Grazzi ħafna issa għanna s-sur Vigas għal-minuta. Il-frodi fil-qasam tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa huma fil-qofol u fil-qalba tal-politika u ta' l-attenzjoni tal-mezzi ta' xandir. U fil-fat aħna qegħdin naraw li qed nakkużaw soċjetà kapitalista illi hija imħassra minn ġewwa. Il-fatt li aħna maħniċ għadin proċeġu l-whistleblowers dan juri illi aħna maħniċ sistema ġudizzjarja b'saħħitha u għedin dem nifavorixxu l-interessi finanzjarji minn flok il-setat ekonomiċi fil-fat ħatfu l-interessi favorijom u aħna edin naraw kif ħafna id importanti qegħdin jittieħdu mill-ftit, mill-ftit li huma importanti fuq livell ekonomiku. Grazzi ħafna m'hemm ħadd iktar li jitkellem fil-proċedura catch tiegħi mela nistieden issa lis-Sinjura Jurova ħalli titkellem fis-sem il-Kummissjoni Kirchberg. Sinjuri, ringrazzjakom ta' dan id-dibattitu jiena ma nixtieqx li għaw kien l-impressjoni li l-Kummissjoni Ewropea ma qiegħda tagħmel xejn. Jiena semmejtilkom li għandna bosta tipi differenti ta' leġiżlazzjoni fejn il-protezzjoni tal-whistleblowers hija inkluża f'dan kollu. Dak li aħna rismajna u hekk u li l-whistleblowers għandhom ikunu rispettat minħabba li huma jissodisfaw il-xogħol importanti għad-demokrazija uh, u għal tal-liġi u rispett tal-liġi, jiġifieri jiena naħseb illi aħna rridu nipproteġuhom u dak li għattilkom qabel ukoll jien naħseb illi dan għandu jsir permezz tal-implementazzjoni tal-ġiżlazzjoni nazzjonali. Issa fuq il-livell Ewropew. Jiena diġà għattilkom illi il-protezzjoni l-ħarsien tal-whistleblowers kienet inkluża fid-direttiva tal-abbuż tas-suq. U anka kien hemm insemma id-data protection ġifieri fil-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 fil-fatt ħareġ blini gwida għall-istati membri ħalli jgħidilhom u jagħti gwida lill istati membri kif għandu jipproteġi lil dawn whistleblowers fuq livell nazzjonali nixtieq ukoll informakom li d-direttiva ta' kontra l-ħassil ta' flus li kienet adottat kienet adottata f'Diċembru tas sena li għaddiet għandha parti minna illi hija dedikata għal protezzjoni ta' dawk illi jirrapportaw fuq transazzjonijiet finanzjarji li huma ta' suspett. Mela, nitkellem issa dwar il-kas tal-LuxLeaks li s-semma bosta drabi matul dan il-dibattitu. Naturalment, jina nittama illi tifmu il-Komissjoni Ewropea ma tistax tindaħal fil-ġurisdizzjoni tal-Istati membri. U dan huwa propju il-kas li aħna niddiskrivu għawek iżda Naturalment, aħna nafu li qegħdin nieħdu il-miżuri kollha meħtieġa sabiex inżidu trasparenza fuq eh, id-deċiżjoni u sentenzi fuq każijiet ta' taxxa u din eh, għandha servina ta' miżura tajba ħalli aħna niġġieldu kontra l-evażjoni l-evitar ta' taxxa ġifieri jekk aħna nipproteġu l-whistleblowers fuq il-livell Ewropew, parti minn hekk irridu nintroduċu wkoll miżuri li permezz tagħhom aħna neprovdu l pubbliku l-informazzjoni li jixtieq li kollu b'mod trasparenti dwar il-fantaċċi illi qegħdin jipprovdu l-istati membri l kumpaniji fil-qasam tat-taxxa u apparti minn hekk ukoll aħna min-naħa tal-Kummissjoni approvajna l-ewwel pass jiġifieri ir-rapporti min-naħa tal-istati membri. Dawn ir-rapporti ħajjużaw ir-Reġistru Nazzjonali ħalli kulħadd ikun jista' jara eżattament kif dawn is-sentenzi u deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa ikunu adottati. U anka il rapporti għal kull pajjiż, jiena naħseb li anka minnaħa tal-kumpaniji din ħatkun xi ħaġa li ħatkun evalwata, kontrollata matul ix-xhur li ġejjin ħalli naraw li veru dan huwa l-iktar Eh, miżura, din hija l-iktar miżura effiċjenti sabiex aħna nilqu l-an ta' trasparenza u informazzjoni sieħa li qed tingħata l-ċittadini Ewropej. Jiġifieri jiena naħseb li dawn il-passi ta' prevenzjoni jistgħu jgħinuna wkoll sabiex niġġieldu kontra l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa u naturalment dan imur jitfit mal-protezzjoni u ħarsien tal-whistleblowers fuq il-livell tal-Stati membri. Dan jista' sabiex aħna nsolvu problemi illi semmejna għawek. Grazzi. Grazzi ħafna. Nista' intemm id-dibattitu għawek dwar